Równie kolejny punkt porządku obrad brzmi oświadczenie il-ġdid. Naddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Dikjerazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni, rappreżentant Oli tal-Unjoni għall affarijiet barranin u l-Politika ta' Sigurtà sitwazzjoni f'dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja. Naddu issa għal-Kummissarju.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 Grazzi ta' din l-opportunità li tajtuni biex intervjeni fisem rappresentant rappresentantoli Federica Mogherini dwar il-fajrom. Intom il-kol familjari ma l-avvenimenti traġiċi f'Komanovo fin-naħa ta' fuq tal-pajjiż viċin il-Kosovo u s-Serbja aħna esprimejna il-kondoljanzi tagħna lejn il-familji u ħbieb ta' dawk maqtula u mweġġa. Aħna nifmu li dawn um, l-avvenimenti kienu kriminali u mux uh, l raġunijiet etniċi il-partijiet kollha innaqdu flimkien mod multietniku biex jikkundannaw dak li seħ wieħed mill-partit ukoll uh, kellu l importanti ħafna fin-negozjati għal soluzzjoni mingħajr iktar tixrid tad-dem. Naddu issa għal kriżi politika li l-għaddejja żmien twil li dawn uh, l-avvenimenti ma jistawx nessuna dwar dak li kien qed jiġi fil-qasam politiku. Responsabilità għal dak li qed jiseħ uh, u qed naraw fil-tabs, fil-wired tabs li l-oppożizzjoni qiegħda tippubblika. Aħna na nieħdu nota tal-riżenja ta' żewġ ministri l-ġimgħa l-oħra u l-kap tal-istat Eh, ta', sigurtà aħna qed ngħidu li għandu jkun hemm responsabilità politika u dan nisperaw li dan l-iżvilupp se jikkontribwixxi biex terġa' tidħol il-fiduċja fl-istituzzjonijiet tal-Istat. U f'dan il-kuntest aħna wkoll segwejna iż-żewġ settijiet ta' demonstrazzjonijiet li e, saru f'Skopje il-ħadd u it-tnejn u importanti li n-nies ikunu f'pożizzjoni li jesprimu l-opinjonijiet tagħhom fi żewġ każijiet dan sar mod tajjeb u paċifista il-pozizjoni kalma minnaħat kollha hija ta' importanza kbira. Sa mill-bidunet tal-kriżi politika l-Unjoni Ewropea talbet għal eh, restaur ta' dialogu normali bejn il-gvern u il-partijiet tal-oppożizzjoni. Jiena nilqa li tlieta mill-kollegi tagħkom irrispondew għal kollega proposta ta' Johannes Hans biex jiffaċilitaw id-dialogu bejn dawn iż-żewġ partiti. U kif intom tafu il-membri distinti tal-parlament Sinra Vajkol, Sur Hawit u Kukan fl-imkien mal-Kummissarju ħan il-taqaw għawnek ġewa Strasberg il-biraħ u e, dalodu, kmini dalodu e, mal-Prim Ministru tal-Fajrom. Is-sur e, Kulevski, il-kap tal-oppozizjoni, is-sur Zarf din kienet laqa importanti u għacċar li iż-żewġ naħat edin jihdu dan l-isforz ta' faċilitazzjoni bis ta' ħafna diskussjoni dettaljata fu uh, eh, opinjonijiet divergenti saru u iktar dialogu u għameħtieġ il-Kummissjoni tikkummenta u fuq il-konferma tal-impenn tal-partijiet tal-proċess tal-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-prinċipi demokratiċi kif ukoll il-qbil biex impoġġu l-interess tal-pajjiż fuq qudiem. Anħeġġu l-partijiet kolla biex ikomplu bl impen taħħom f'dan l-ispirtu u nilqaw f'dan ir-rigward il-, -rigward il rida taħħom biex jiltaqgħu mill-ġdid taħt dan l-isforz ta' faċilitazzjoni. U kol aħna nilqaw l-erba eh, kapijiet, il-fat li l-erba kapijiet eh, tal-partit jintaqaw f-Skopje fl-14 u 18 ta' Mejju u li huma qablu li jerġaw jintaqaw f-26 ta' Mejju biex jippruvaw isibu mod ta' kif jimxu l-qoddim. Citizens of these Għax ċittadini ta' dawn il-pajjiż ta' dan il-pajjiż eh, jisolhom aħjar. Ma jisħaqilhomx li jibqgħu sinedije għandhom stennijiet in-nies għalhekk għandna nitolbu il-mexxija tal-pajjiż biex verament ma jieħdux l-interessi tal-partiti tagħhom imma l-interessi ta' pajjiżhom. L-Unjoni Ewropea ilha titlob l-awtoritajiet biex investigaw l-allegazzjonijiet ta' reati anki dawk li joħorġu fil-pubbliku jam eh, aħna dolbu biex jagħmlu l-investigazzjonijiet mod indipendenti. Il-Kummissjoni batet ukoll tim ta' esperti legali biex jistudjaw il-situazzjonijiet li il-Kummissjoni diġa kella tassib dwarhom imħabba dawn il-wiretaps. Dawn il-kwistjonijiet irridu jiġu indirizzati sabiex dan il-pajjiż kandidat jerġa' fitri it-tajba kif jistħoqlu. Biex nagħlaq l-approċ kollettiv tagħna fil-kuntest ta' din il-kriżi huwa eżempju tajjeb ta' kif l-istituzzjonijiet Ewropej u d-dipartimenti tagħhom jistgħu jaħdmu flimkien jużaw l-istrumenti differenti u kol biex joħorġu dan il-messaġġ ċar Ewropew. Aħna qegħdin naħdmu wkoll mal-imsieħba internazzjonali tagħna biex insaħħu s-sitwazzjoni dan m'għandux ninsaw. Grazzi għal attenzjoni tagħkom. Grazzi. Kommissarju. Issa ir reprezentanti tal-gruppi politiċi għall-IPP il-Ministru Edward Kuken. Grazzi, President. Jiena nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju għall-intervent veru tajjeb, l-analiżi veru tajjeb huwa veru laqat fil il ħaj hawnhekk għax qed juri li hemm tama u jiena nispera li d-diskussjoni tal-lum juri li aħna lesti li nieqfu mal-poplu u ma' dan il-pajjiż tal-Maċedonja. Jena naħseb li l-pajjiżi saqiet salib it-torroq u f'sitwazzjoni diffiċli li nkunu ċari, determinati. Anki fil-messaġġ ta' appoġġ li natu, il-Maċedonja għaddej minn eh, kriżi politika diffiċli ħafna, sfidi ta' sigurtà li dejjem ħabtuċu magħhom. Vera, il-ġrajiet ta' kumano tal-ġimgħa l-oħra, intom tafu kemm is-sitwazzjoni tista' tiddeterjora. Il-kriżi politika ta' dan il-pajjiż ila li aħna ntwa iktar kasa. Hemm ovvjament l-iskandalu ta' tapping li wieħed irid verament jindirizza, irridu nindirizzaw ukoll ir-responsabilità politika f'dan kollu u id-dialogu politiku. Dan irrid joħroġ mill-ispettru kollu politiku u anki mill-etniċi kollha f'pajjiż b'tant sfidi huwa importanti li l-istituzzjonijiet legali u l-Parlament, speċjalment il-Parlament, jaħdmu tajjeb. Ma ninsewx li l-Parlament huwa il-mekkaniżmu għal kontroll politiku u għad-dialogu l-politiku. Il-nista l-politika kollha jridu jkunu miftuħa, jridu jkunu responsabbli qed ngħid fuq il-politikanti fil maċedonja imma anki hawnhekk f'din l-awla rridu nsommu għundimna għajnejna li l-proċessi ta' integrazzjoni tal-Europa jistaw ikunu strumenti li jintużaw biex nelbu il-krizi. Emżon il-Maċedonja terġa' issib it-triq tajba. Grazzi. Okay. Do you accept blue Għandek blue card, sinjur, inti taċċetta? Minn għantissur Glasos. Sur Glasos, poġ, tista tagħmel mistoqsija. Jiena il-kollega nixtieq insaqsih. Jekk jafx li n-nies li jgħixu f'dan ir-reġjun meta waslu f'dan ir-reġjun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 President, saret il-medjazzjoni cross-party, ovvjament xint għalf din il-laqa jibqa ma nistax nizvelaw, imma kienet laqa il-biraħ billej li damet, rajna li il-żewġ naħat u ma impenjati biex ikomplu bil-proċess. Issa, xi kull kummenti tiegħi mhux fuq dak li ġara l-biraħ, imma fuq is-sitwazzjoni. L-ewwel ned biex jispiċċa il-bojkot parlamentari u mhux biss noqogħdu naraw fejn qegħdin in-nuqqasijiet. Il-grupp tiegħi qatt ma qabel mal-bojkot parlamentari jew inkella l-pubblikazzjoni ta' tapping, xi membri tal-IPP, mhux is-sur Kukan, iridu u jagħmlu l-istess ma jgħodux jippuntaw sovajhom lejna ħadd ma qalu li dawn il-leak surveillance tapes eh, mhumiex ta' veru huma fabbrikati l-ambasċaturi tal-Unjoni Ewropea eh, għandhom raġun jgħidu li jkun hemm min jerfa' responsabilità. il riformi dwar il-problemi il soċjetà ċivili, ġudizzjarju, il-medja, dawn kollha jitlu fil-rapporti tal-progress. Eh, ġifiri biex impenn ġdid biex nindirizzaw għom irrit juri għalix darba li l-affarijiet se jisiru mod differenti. Ħadd muwa aħjar mill-liġi imma irrit ikun hemm dejjem id-demokrazija li tirrenja fil-pajjiż. Il-weekend li għadda jiena eh, kont imkumar fil-post fejn saru l-attentati u naf rajt iġifiri jien distruzzjoni kien hemm il-familji sofraw trauma li damet għal 30 sija, il persuna ġew maqtula. dawn il-problemi bejn l-etniċitajiet. Nafu ġifiri dawn kollhom devuti għal nuqqas ta' stabilità politika. Jiena dejjem wissejt li il-fat li l-Europa ma tibdiex il-negozjati ta' sħubija ikompli jimmina il sitwazzjoni Din hija twissija dak li ġara f'Kumanavo forsi mhux responsabilità tal-Europa, imma jekk aħna rridu li l-partit politiċi tal-pajjiż juru responsabilità kif aħna nistennew, dawn qed jistennew li l-Europa ukoll tagħmel eh, tieħu il-responsabilitajiet tagħha wkoll. Grazzi ħafna.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 għal dawk li tilfu ħajjithom li soffrow. Dan l-aħħar hemm responsabilità li il-gvern ta' Skopja irrid jerfa' u il-pubbliku għandu dritt għal spiegazzjoni jiena naqbel li dan il-pajjiż isir membru tal-Unjoni Ewropea u anki tan-NATO imma bil-kundizzjoni li il-mibeda tispiċċa darba u dejjem hemm elf persuna ta' nazzjonalità Bulgara li wkoll għandhom jiġu trattati tajjeb. Grazzi. Da zaista Mela jina smajt b'attenzjoni għal dak li għed, sur Zambatfi. Iżda ma nafx jekk inti verament temminx li il-fajrom bil-fors trid issir membru tal-Unjoni Ewropea minħabba l-istabilità tal-Balkani. Iġbiri li tinaqat ma' NATO, forsi tkun idea tajba għalik, għal-gvern tiegħek, għal-pajjiżek, għal-Bulgarija, għal-pajjiżi tal-viċinat, eh, iġbiri bħal-Greċja, li nassistu l fajrom eh, fit-triq tagħha bħala ħbieb jina fil-fat qed ngħid il-Repubblika tal-Maċedonja u mhux il-fajrum fil-fatt. Min dak li jina fimt tal-mistoqsija tiegħek jina nemmen li il-kriterji Ewropej irridu jintlaħqu u id-drittijiet fundamentali taċ ċittadini irridu jiġu rispettati. Għaliex b'dan il-mod stat jista' jissalvagwardja l-integrità territorjali tiegħu. Mela issa fisem l-alde is-Sur Ministru Ivo Weigel. Grazzi ħafna, Sur Kommissarju. Jena u koll nishtiq nirringrazzjak għal introduzzjoni ċara ħafna għal dan id-dibattitu. Reċentement dan il-Parlament appoġġa maġġoranza kbira il-Maċedonja bħala pajis. U aħna nixtiequ naraw bħala pajis imsieħef l-Unjoni Ewropea u aħna enfasizzajna li dan il-pajis diġa jilħaq ħafna mill-kundizzjonijiet biex wieħed ikun jista' jibda jinnegozja għal subija Issa hemm ċertu imblukkar hemmhekk minħabba dan il-konflitt assurd ħabba l-isem tal-pajjiż. Id-dibattitu tal-lum sfortunatament mhuwiex biss li nipruvaw niksbu proċess b'tali mod li Maċedonja terġa sib triqta, imma qegħdin nitkellmu wkoll fuq it-traġedja li seħħet minħabba il-ġliet etniku, il-problemi tal-frontira li qegħdin naraw f'ħafna minn dawn il-pajjiżi ta' xlok tal-Ewropa u naraw it-teddida wkoll ta' eh, mażokizmu iżlamist. U il-Maċedonja tissir eh, parti mill-komplot Russu. Hemm bżonn li noħorġu b'kompromess sabiex fl-aħħar mill-aħħar nkunu nistgħu niftu n-negozjati mal-Maċedonja, ġifieri nieħu kompromess fuq l-isem ta' dan il-pajjiż. Kif ukoll irridu inku irridu jsiru eh, irridu jkunu kandidati għasubija fin-NATO wkoll. Issa għal dik li hija il-Greċja, ġviri il-pajjiż ġar tagħha, dan huwa pajjiż li aħna nappoġġaw bisħieħ u mannix nifukaw fuq interessi eh, dojo iż-żejjed mm, għal dik dak li hu l-ġar tagħha. Issa dwar it-teddida li ikunem imblukar milli l maċedonja ssir membru tan-NATO din ukoll hija xi ħaġa li rridu nagħmlu xi ħaġa dwarha. U jena naħseb li l-politiċi tal-Maċedonja li huma responsabli għal din il-kriżi interna bil-fors irridu jagħmlu xi ħaġa dwarha sabiex nigarantixxu ehm, il-ġejjini ta' dan il-pajjiż. Mistoqsija. Blue card. Is-sur Epitideo, jekk joġbok, tista' titkellem. Kollega, Jiena smajt b'attenzjoni kbira għal dak li kellek xi tgħid u jiena fimt li dak li qed inti bħalissa kien li din, din il-fat li l-Greċa ila tissielet fuq din il-kwistjoni tal-isem kienet għal xej. Jina rrit nsaqsik li kiku dan qed jiġri f'pajjiżek, li kiku skopje kella eh, tal-bit territorjali kontra pajjiżek u li kieku dan kienet jaffetwa lil pajis tijak, inti xorta wahda kontajt eh, dak li għadek kifet inti fuq pajizi? Jiena nishtiq najdilkom li jiena naħseb li f'dan iż-żminijiet għanna kwistjonijiet li huma ferm aktar importanti minħabba id-dinja li qegħdin ngħixu fiha. U jiena naħseb li din il-problema hija waħda artifiċjali, konflitt artifiċjali u jiena ngħid issa daqshekk biżejjed. M'għadux jagħmel sens, grazzi. Nad il-kelma issa l-onorevoli Sakurafa għal minuta mill-grupp Gwe. Sur President, xarajn ilu fid-diskussjonijiet fuq il-rapport ta' progress tal-Fajrum, inti tkellimt dwar is-sitwazzjoni negattiva li teżisti fil-pajjiż. Inti qed li mhux ħatejn fil-progress tagħha. Issa dak li ġara War ikkonferma blar mod din is-sitwazzjoni l-istat ta' dritt kif ukoll id-dritti tal-bniedem qed jiġu mafġa f'pajjiż viċin tagħna. Anka ir-rispett ta' prinċipji tajbin ta' bejn il-ġirien kif ukoll hemm nuqqas ta' demokrazija f'dan il-pajjiż. U għalhekk dak li rridu nifukaw fuq u aħna huwa dan. Issa l-kwistjonijiet kollha l-oħra, l-affarijiet kollha l-oħra l-qegħdin isiru Kull ma qegħdin jagħmlu huma li jestendu din is-sitwazzjoni traġika u jħarxu il-kriżi. Jekk inkomplu b'din il-politika, inkunu qegħdin nimminaw il-prinċipji tal-Unjoni Ewropea fiha nifissa, m'għandniex ninsew dan il-punt. U dan ikun qed ixekkel il-progress u l-iżvilupp fil-pajjiż dan il-pajjiż li qegħdin nsejħu l fajrun Grazzi issa fisem il-partit tal-ħodor ngħaddi il-kelma lill onorevoli Tamax Mexerix. Grazzi, Sur President. Kollegi, aħna fil-grupp tal-ħodor naqblu 100% mal-kollegi kollha tagħna l qegħdin jgħidu li s-sitwazzjoni fil-Maċedonja hija waħda serja u li fiha ċertu periklu. Fil-waqt li il-kriżi hija waħda ovvjament reġjonali u il-politika, il-kriżi politika interna tal-Maċedonja, Mhuwiex ta' sorpriża li pajjiż li ilu 10 snin jistenna il-bidu tan-negozjati ta' subija jista' jitlef il-bilanċ politiku. Fil-fatt il-Maċedonja saret isa il-prinċep ta', eh, ta Wales eh, tal-Balkani. Ta U għalkemm aħna nappoġġaw il-gvern Grek il-ġdid tal-li eh, imbidel n inqata minn mal-preġeċessuri tiegħu, speċjalment għal dik li għandha x'aqsa mal austerita din hija issa opportunità eċċellenti għal-gvern Grek ġdid li eh, jindbedu mill-passat u jkollhom politika ġdida dwar il-Maċedonja lek nilqa l-fat li n-mexxejja politiċi edin jitkelmu, jew jew ħaj jitkelmu, ma dan mhux biżejjed. Il-Gvern tal-Maċedonja irrid jibda immedjatament investigazzjonijiet eh, trasparenti u imparzjali kemm fit-traġedji tal-Kumanovo jew Kumanovo kif ukoll il-kriżi ġenerali. Jekk huma jħossu li dan ma jistgħux jagħmluh, mela għandhom jieqfu u jieħdu jieħu posthom xi ħadd li jista' jagħmel dan hemm ħafna li jista' jkompli jinbena fuq il-politika tal-Maċedonja ma rridu nibdew minissa, grazzi. Uh, thank you. Uh, do you accept uh, blue card from Taċċetta eh, blue card minn għanti sinjura sak Sakorafa. Grazzi ħafna, Sur President. Jena nishtiq infakkar, fakrek, kollega xi ħaġa li għallu l-ambaxxaturi wara il-laqa li kellhom ma' Sur Gorevski. Huma qalu li aħna esprimejna tħassib tagħna l Prim Ministru li il-gvern kien għadu ma' minx progress. F'din il-kwistjoni tal-akkużi tal-awtorità. Irdu nkunu nafu kemm fil-fatt huwa impenjat il-gvern għal valuri tal-Unjoni Ewropea u dik Atlantika. Is-subjaħa taffettwa l-Unjoni Ewropea. Nixtieq infakarkom għal darboħra li l-Greċja tappoġġa il-prospettivi Ewropej ta' fajrom sakemm tirrispetta l-imġiba tal-viċinat u valuri tajbin. Mhux aħjar nifu b'din ċajta tal ċert diskussjoni li fil-fat edin jiksru il-konvenji nazjonali internazjonali. Nixtieq nfakkarkom li meta jkollkom blue card kull mantkom huwa 30 sekonda u mhux aktar minn 30 sekonda. Mela, it-tweġiba. Grazzi tal-li fakkartuni dwar il-ħin aħna naqblu 100% ħlif li memx negozjati għaddejjin bħalissa għasħubija tal-Maċedonja għalissa u dan huwa propju minħabba l-fatt li Greċja qed timblokka dawn l-affarijiet. Grazzi. Uh, thank you. On... Grazzi issa fissem li FDD is-sur Batten, Batten għal minuta. Il-Kummissarju Salidis spiega b'mod ċar is-sitwazzjoni fil-fajrom u diskriva il violenza l-qtil fit-Tramuntana, jirreferi għal kriżi politika li ila għaddejja u jiena ċert li qed jissottovalu, jissotto esprimi il-natura serja. Mwet jgħid li l-Unjoni Ewropea tibat esperti legali biex issolvi l-problemi. Il-Kummissarju huwa fiduċjuż li l firum dal-waqt terġa' tintsefa fuq it-triq tajba fil-proċess ta' sħubija tagħha. U fil-fatt, anka fil-11 ta' marzu dan il-Parlament ivvota favur il-rapport ta' progress dwar it ħullet subija ta' Fajron fl-Unjoni Ewropea bħal ħafna pajjiżi qabel ma' importax kemm hija korrotta u mhux tajba fajrum minħata mill-perspettiva tal-Unjoni Ewropea dak li huwa importanti huwa li jkun hemm pajjiż ieħor fl-imperu l-kbir. Jiena nawgura eh, lill-esperti legali sabiex ikunu jistgħu jisolvu din il-problema. Verament nixtieqilhom l-isbaħ xewqat. Grazzi ħafna, issa nadi il-kelma lill-Onorevoli Zarjanopoulos. L-iżviluppi perikolużi fi Fajrum u il-reġun ġenerali mhuwiex ta' sorpriża dinija hija konsegwenza u kontinuazzjoni ta' intħil mill-Istati Uniti, NATO u l-Unjoni Ewropea f'dan ir-reġun. Din l-idea ta l espansjoni tal-Istat u l-sfruttar tal-protettorat ta' Kosovo il-tilmimiet etniċi u reliġjużi, tibdil fil-frontieri u eh, gvern burġwa wieħed wara liħor u il-politiki li applika huma qed isiru għodot għal tqassim mill-ġdid tal-ġid il-kontroll tan-networks minn eh, intraprizi kbar u fl-interess tagħhom u b'kompetizzjoni kontra il-monopolji Amerikani u Russi li eh, narawhom fir-rapporti ta' progress taħt is-soċjaliżmu eh, xu fil-paċi ma taħt il-kapitalizmu qed jaraw l-sfruttar u l-faqar biżejjed interventi imperjalisti u dawn il-pjagi li isħubija ta' fajrum pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea u NATO ħajfissru għal dawn il-pajjiżi. Grazzi. L-Onorevoli Peterle. Kollegi, komissarju, grazzi. Smajna ħafna nis jirringrazzjaw il-Komissarju għal klim ċari dwar il-Maċedonja li edha tistenna sħobija li qed tiffaċċa kriżi ċara li qed timblokka negozjati partikolarment wara it-traġedja f'Kumanovo. U għalek huwa aktar meħtieġ li nistabilizzaw dan il-pajjiż għal dan il-pajjiż fir-reġjun b'mod ġenerali għalhekk jiena nilqa id-dialogu f'dan il-pajjiż, inkluż dialogu mal-Albaniżi etniċi sabiex ikun jistgħu jaħdmu b'mod normali u ikonna il-dibattitu politiku kif suppost. Jiena smajt kollegi Kogan u Nirringrazzja wkoll kollegi oħra li għamlu sforzi kbar biex jaħdmu ma' dan il-pajjiż. Huwa verament importanti li konna laqat politiċi. Għalhekk jiena nixtieq nitlob li jkun hemm konsultazzjoni sabiex fuq medda twila ta' żmien il-Kumitat Parlamentari Konġunt ikun jista' jaħdem bis-sħieħ u jiena konvint li hemm bżonn nistabilizzaw dan il-pajjiż għax b'dan il-mod inkunu qegħdin nistabilizzaw ir-reġjun u il-perspettivi Ewropej ta' dan il-pajjiż ikunu aktar kredibbli anka f'dak li huwa il-proċess ta' sħubija. Imżon nagħmlu dak kollu nistgħu biex nevitaw li dan ikun post ġrid ta' konflitt. Irridu nikkunsidraw ukoll il-problemi etniċi u l-konflitti etniċi reġjonali u ta' frontieri. U li il-fajrum jinaqdu mal-Europa hija fl-interess ta' kulħadd mhux ir-responsabilità u fl-interess tagħhom mhux biss responsabilità tagħhom. Għandek blue card, Missur Sinadinos. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena xtaqt tinsaqsi l-kollega tiegħi meta qed titkellem fuq dawn in-nies u tgħidilhom Maċedoni. Jiena twilit u kbirt f'Kastonja li hija parti mill macedonja ta' vera il-Griga. Issa il-kollega Lili xħajajd li xaħat li ġej minn Skopje? Mr. Prime Minister, time for an Torej, če se rodili v, grškem, v grški makedoniji potem eh, Inti jekk twilit fil-Maċedonja l-Grega, f'dak il-każ naħseb li huwa diffiċli. Mhux ħatajt li inti persuna minn Skopje xek. Aħna il-koll għandna l-identitajiet tagħna u ngħixuhom kif irridu. L-Onorevoli Fleckenstein issa. Għal żewġ minuti. Sur President, Vice President, kollegi. Jiena nishtiq nirringrazzja l-Vigel Kukenhawet u l-Komissarju Hahn għall-isforzi ta' medjazzjoni li għamlu. huwa diffiċli li wieħed jibda minn ġdid mingħajr ma il-pajjiż jispiċċa f'kaos. Jiena kont skopje dan il-weekend jiena rajt xinu ta' luf ta' persuni li kienu qegħdin jipprotestaw għal aktar demokrazija għal aktar libertà ġudizzjarja kif ukoll sabiex tittieħed azzjoni kontra korruzzjoni u il-kriminalità. kienem eh, soċjaldemokratiċi li tkellmu, kienem NGOs li tkellmu, kienem nis minn sfondi etniċi differenti li tkellmu. Kienet dimostrazzjoni paċifika, il-persuni din jamlu dimostrazzjoni kienu paċifiċi u il-polizija u l-autoritajiet ġaburuħom kif suppost. U din hija xi ħaġa li tressa il-pajjiż aktar viċin tal-Unjoni Ewropea u għalhekk għandna bżonn nappoġġawha. Aħna nixtiequ nagħtu l-kondoljanzi tagħna lil familji ta' dawk li mietu f'Kumanovo. Ma kienx konflitt etniku hemmhekk. Dak kien eh, rejat, kriminalità. U mannix inħedġu li kunem konflitt etniku billi nitkellmu fuq dak li ġara b'dan il-mod. Jiena nawgura l-medjaturi tagħna kull suċċess u nittama li ħajkun hemm ir-rieda ta' kompromess minn naħat kollha. Iżda, ejja ma ningannawx lil nafusna. Lebda Prim Ministru fl-Unjoni Ewropea, ħlif forsi wieħed, ma jirnix li jżom postu jekk toħroġ aħbar dwar il-ħidma tal-gvern tiegħu bħalma ħareġ riċentement. Mela, fisem il- grupp ICR e għal minuta is-sur Barekov. Mela pala rappresentant tar l-Repubblika tal-Bulgarija jiena imħasseb. Imħasseb dwar it-tentattivi li għamilna sabiex dan ir-reġuni kun ostaċ għall-interessi politiċi. U anka rappresentanti russi għallu li il-pajzi tal jishti jixtiequ jaqsmu bejnietom il-Maċedonja ma din hija xi ħaġa ridikola. Issa, il-konfrontazzjoni tista' toħloq biss eh, konsegwenzi negattivi għal reġun kollu kemmu. L-unika mod huwa li dan il-pajis jibqa' miexi fitri triq lejn l-Unjoni Ewropea fil-waqt li garantixxi id-drittijiet tal-minoranzi, ġifieri id-drittijiet tal-minoranzi Bulgari mhumiex qed jiġu rispettati partikolarment meta mqabbel mal-minoranzi oħra. Jiena nixtieq nesprimi l-kondoljanzi tiegħi għal dawk il-persuni kollha li mietu imma mijiet ta' eluf ta' ċittadini Bulgari dawk li għandhom identità Bulgara qed jiġu medda f'dan il-pajjiż. Pajjiż li qed jersa lejn subija tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Taċċa e, Taċċetta blue card? Mr. Epidideos? Yes. Iva, Iva. Grazzi ħafna, grazzi ħafna tal-li għacċettajt il-mistoqsija tiegħi. Mela, inti semmejt dawn l-interessi politiċi illi iżommu il-pajis ta' fajrim ostaċ. Forsi tista' tispjegalna għal min dana qed japplika l-awtoritajiet tal-pajjiż mhux qegħdin jikkonformaw mar-rekwiżiti Copenhagen jew forsi kont qed tirreferi għal xi ħaġa differenti. Tista' tispjegali ftit jekk jogħġbok? Grazzi għal din il-mistoqsija. Jena kont qed naħseb fit-taħdidiet bejn il-Maċedonja u l-Unjoni Ewropea. Jien ċittadin tal-Bulgarija, membru tal-Parlament Ewropew, tlet kwarti tal-membri tal-familja tiegħi twildu fil-Maċedonja dak il-pajjiż għandu jisir membru. Dak il-pajjiż għandu jirrispetta id-drittijiet tal-minoranzi kollha, inklużi il-Bulgari. Grazzi. Il-kellim li jmiss. l Barekov, anzi radox. Grazzi kollegi, mela wara l-avannimenti traġiċi f'Kumanevi dan l-aħħar, ma kienx hemm konfletti etniċi u Kienem u kol protesti f'sitwazzjoni politika taħraq ħafna. U dan jfisser illi allura illi xorta waħda tal macedonia għanda possibilità illi hija tkun pajjiż kandidat. Iżda. Il-prospetti Ewropej għal Maċedonja donnom il-bot aktar mill-li kienu għaxar snin ilu. Bekk inħedġiġkom sabiex taraw li jkun possibbli biex il-Maċedonja tkun tista' twetta il-ġejjieni Ewropea tagħha. U nirgrazzja lil kollegi u għall appoġġ tagħhom biex dan jseħħ. Grazzi. Minuta għall-Onorevoli Luna Ċek. Grazzi, Viċi President. Sinjuri, naħseb il-kol kemm aħna konna xukjati minn dan l-attakk fuq dawn il-persuni ta' oriġini albanizi u din hija situazzjoni wkoll li tħassibna x'donnu qegħdin nerġgħu inqajmu iħirsa mill-passat. U mbagħad hemm l-allegazzjonijiet li dan seta' kiċċi instigat mill-gvern ta' Gruevski anki b'xi influenza russa u jekk Gruevski ma jistax jindirizza situazzjoni u inklużi il l-akkużazzjonijiet ta' wiretapping, allura hemm bżonn illi huwa jċedi postu. U allura fil ferma tiegħi l-attakk f'Kumonevik ma kienx attakk Islamiku, iżda dawn kienu terroristi, kriminali. U lanqas ma għandna konflitt etniku importanti ngħidu dan u nhar il-ħadd ħadd pjaċir nara il-Maċedoni għal-Panizi u Slaviċi illi jiprotestaw paċifikament fl-imkien u għaqdu fl-imkien il-bnadar tagħhom. Dan huwa messaġġ importanti ħafna li għandu jmexxina l-qudiem. Punt ieħor, nitlob ukoll li l illi ma jifqux li jifqu milli jiddefendu lill-membri tagħhom illi b'xi mod jew ieħor qegħdin jitbedu mill triq demokratiku u anke mill-istat tal dritt. Grazzi. Taċċetta blue card mill-Onorevoli Karski jekk joġbok. Sur Karski. Grazzi, Sur President. Iva, jien għandi mistoqsija għas Sinjura Luna Ċek. Hija ġejja minn pajjiż Ewropew. Il-bot mill-Balkani, iżda xorta waħda, pjuttost qrib. Mela, x'inhi għalfema tiegħek dwar l-isem tal-pajjiż. Naħseb diffiċli li tgħix f'pajjiż meta lanqas ma tkun taf l-isem stess tal-pajjiż x'inhu. Inti x'taħseb dwar dan? Kif tqis din is-sitwazzjoni? Mistoqsija diffiċli? Grazzi Sur Karski għal din il-mistoqsija, bekk għandi opportunità li nireferi għal dak li ma stajċ najt fl-ewwel minuta tiegħi tal-intervent jiena nappoġġa bisħieħ il daw kollha li qegħdin jitolbu lill-gvern eh, ta' Siriza Grek u anki il-grupp politiku tiegħi għandna ħafna simpatija ma' dan il-gvern anki fil-ġlieda tagħkom kontra l-awstarità biex bekk tkunu gvern li tgħinu l-poplu bl-appoġġ anki tal-Unjoni Ewropea iżda nħossi l-gvern Siriza wkoll jista' jieħu opportunità illi joħloq situazzjoni ġdida fl-Unjoni Ewropea biex ikun hemm ftehim dwar l-isem ta' Maċedonja biex bekk il-Maċedonja tkun tista' tibda il-proċess ta' adeżjoni mal-Unjoni Ewropea. Grazzi. L-Onorevoli Karaw għal-minuta. Grazzi. Minna ħanna Grueska, minna ħanna Zajf li l-taqaw għawnek il-bira u provaw jisibu medjazzjoni li kienet diffiċli bejn żewġ partijiet illi Edi situazzjoni ta' dibattiku, dibattitu politiku illi jahraq ħafna. Satan tant fil-Macedonia il-ċittadini edin fit-toro, il-klima dejjem edha s-sir aktar u aktar taħra u allura naħseb dan huwa wkoll parzjalment riżultat ta' 10 snin jew aktar ta' stennija għal proċedura ta' adeżjoni għall-Unjoni Ewropea u minn flok nimxu l-qoddim biex bekk huma jimxu lejn stat ta' dritt bħala pajjiż isom sejrin lura u allura naħseb illi hawnhekk fil-Parlament irridu nsaqsu lil nfusna kanniex responsabiltajiet bħala Unjoni Ewropea biex għal biex meta nqisu kemm dam dan il din kemm dam din is-sitwazzjoni. Urdu nerfgħu responsabiltajiet tagħna. E, Jiena nilqa e, talba tas-Sinjura Lunacek e, l-indirizzat il-Gvern Grek li importanti li huma wkoll jagħmlu pass importanti il qudiem Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Sinadinos. Deċembru 2012 il-Kunsill ħad deċiżjoni unanimu illi sabiex ikun hemm prospettivi Ewropej fajrum għandu jirrispetta il-prinċipji ta' viċinat u anki li jintroduċu riformi u anki jsolvu il-problema ta' l-isem taħt l-auspiċi ta' Nazzjonijiet Uniti. U anki il-Grigi għandu mbagħad jinsew 2000 sena ta' storja u jaraw jgħana kollu jiġi imminat mis-sitwazzjoni mill-fajrum. U għallura u min jaħseb illi l-isem illi eh, jenata l-pajis eh, automatikament jatiħ il dan il-pajis post fl-Unjoni Ewropea. Bekk irridu insaqsu għalfej fajrim għandu u kol nuqqas taqbil ma' Greċa u anki ma' l-Albanija. U naħseb bekk illi dana kollu irridu nżommu f'moħna. Jena mort diversi postijiet u anki intom tidu tmorru hemmhekk titkellmu mal-poplu tal macedonia u tisimgħu x'għandhom xi jgħidu. Għad diffiċli għal Greċja illi jaċċettaw il-kontinwazzjoni ta' taħdidiet dwar il-Grigi li qegħdin waqfu id-direzzjoni Ewropea ta' fajrum. Hemm limiti għal kollox, grazzi. Blue card, taċċetta jekk jogħġbok? Taċċetta? Jekk joġbok. L-Onorevli Austrevicius. President, kollega, grazzi tal-li accettajt il-blue card tijaj, il-mistoqsija tijaj. Iva, din ma diskun diskussjoni filosofika, xisem, xreġun, persuni illi jitwildu fl-ex Repubblika ta' Maċedonja kif sen sejħulhom hemm min l macedonia taħt l-isem ta' Maċedonja għaliex il-kwistjoni u kol tajna maħaktar u dim. Iżda mistoqsija it-tija din. Għawnek għanna kooperazzjoni reġjonali, impens għawnek u forsi nistaw nbidlu aspetti prattiċi anki minħabba ehm, relazzjoni multilaterali. Nsaqsi l-ek, xinu ma l-passi prattiċi minnaħa griga dan l-axħar kienem rida ta' involviment għal rida l involviment tal-Maċedonja biex bekk ikun hemm xi riformi li huma tant meħtieġa għal dan il-pajjiż. Grazzi. Onorevoli Sinadino, se tweġiba. Ma nemminx illi dan il-pajjiż fajrim għandu jesprimi tal-bit ostili u territorjali fi għal pajjiżi tal-qrib l-Albanija, il-Bulgarija u l-Greċa. Dan is-sens, grazzi. Deputy Christian Dan Preda. L-Onorevoli Preda, jekk joġbok. Grazzi, President. Aħna, jenna nidiskutu din il-kwistjoni tal-Macedonia hawnhekk u meta aħna niddiskutu il-riżultat ta' progress, rajna li kien diffiċli li tassew nitkellmu dwar progress għaliex tonnu s-sitwazzjoni kienet waħda staġnata. U issa jider li kollox sejra l-lar. Kienem, Iva, situazzjoni fejn l marru l-ura, għanna krizi politika kontinua, u il-problema minħabba il-nuqqas ta' kultura ta' kompromess u ta' dialogu u jiena minna ħatijaj in-rotħajr l-kollegi tal-parlament illi waqfu trojka biex anki huma ikun jistgħu jsolvu sitwazzjoni. Ċertament, nixtieq ukoll nitlob lis-soċjalisti illi minnaħa ukoll qegħdin fit-toroq jappoġġjaw protesti kontra il-gvern diffiċli li tiftaħ diskussjoni jekk il-poplu qiegħed fit-toroq. Iżda il-kollega Luna ċek ukoll irreferiet għas ta' dritt u talbet għal situazzjoni fejn il-Grigi jippruvaw jinnegozjaw. Iżda l-istess għandhom jagħmlu s-soċjalisti fl-Ewropa. Naħseb M'għandniex sempliċement nużaw it-toroq biex inħottu l-istituzzjonijiet. Din mhix kwistjoni tal-PPE, hawnhekk qegħdin niddiskutu kriżi politika serja. U il-liberali, il-ħodor soċjalisti qed jgħidu li hawnhekk m'hawnx dimensjoni etnika, iżda hemm dimensjoni etnika. Importanti li dan il-punt niftakruh. Nafu li fir-reġun għandna sitwazzjoni esplosiva Blue card, taċċetta blue card mill signora Luna Cech. Allora Cech, take a floor, please. Thank you. Mr. Iva, naċċetta, grazzi, surpreda, mela, pala grupp tal-ħodor, aħna nikkritikaw PPL, il-Soċjal Demokratiċi, u anki eh, xi kultant il gverni tagħna, mhix dik il-problema tagħna titkwetax, iżda li rtin fisser dan. Aħna li rajna Mux għetni referi għad dibattit tal bira li kena ma' Sur Orban, issa għetni referi għas Sur Gruevski. Għawnek rajna illi xewħut mill-membri tal-familja politika taħkom kien fuq naħatijaw għal-kem uwa donnu għet jimxi b'mod autoritarju ħafna dan l-axar u għallura naħseb illi emmek ma' tkomx tibqaw t-defenduħ. Grazzi. Surpreda. Mela, Din hija diskussjoni dwar kriżi politika serja f'pajjiż illi huwa importanti għalina. U ma nixtieqx illi dana kollu jsir diskussjoni dwar il-PPE. Aħna fil-politika dejjem qegħdin nipprovaw insibu skuża s-sitwazzjoni u intom ukoll eh, bħala grupp tal-ħodur ukoll forsi tixtiequ ukoll timxu skont din l-agenda, grazzi. Mela, eh, taċċetta blue card oħra Mr. Dombowski? Iva, jekk joġbok. Grazzi ħafna, President. Kollegi, ma tifmux illi hawnhekk ma nix kwistjoni ta' konflitt bejn il-PPL, ħodor jew partit politiku ieħor, qegħdin nirreferu għall integrità territorjali ta' pajjiż tal-Balkani. Dawk li jgħixu fil-Balkani jafu eżattament eh, għal xiex qed nirreferu. Dana huwa konflitt perikolus ħafna jikkonċerna violazzjoni ta' drittijiet umani u korruzzjoni. Dan mandu xjaqsam xejn ma' konflitt bejn il-lemin u xellu. Kawnek qed nirreferu għal integrità territorjali. Kiex ma kitweġiba? Iva, grazzi naqbel irridu nikkonċentraw fuq il-Maċedonja u mannix u koll ninsew illi nistaw namlu ħsara billi inħedġu fil-Balkani u pajjiżi oħra soluzzjonijiet illi huma improvvizzazzjonijiet ideoloġiċi fil-verità rajna ħafna drabi illi dana seħ riċentement. Grazzja ħafna. Point of order. Is-Sur Bontolis. Grazzi ħafna. Jiena nemmen illi il-blue card ġi abbużat. Jiena ma smajċ mistoqsija mel Signora Luna Ċek, smajt biss eh, skambju politiku għawnek, grazzi. Grazzi l-Onorevoli Stani Xef, minuta u nofs. Mikrofonu jek joġbok. Is it working now? Okay. Il-mikrofonu jaħdem Iva, tajjeb. Onorevoli President, Sur Komissarju, eżis kollegi. Kien hemm żmien meta l-Maċedonja kienet fost dawk u fuq quddiem għall-adeżjoni mill-pajjiżi tal-Balkani tal-Ponent. Iżda llum Qoddimna għanna krizi politika profonda ħafna. Bekk irridu nirrekonoxxu illi mhix biss hija sitwazzjoni importanti. Hawnhekk għandna wkoll involuti kwistjonijiet fundamentali li nsibu fil-bażi tal-idea Ewropea. Bekk irridu nsaqsu lil nfusna din il-mistoqsija. Kif wasalna hawnhekk u kif l-Unjoni Ewropea sottovalutat dak li kien qed isseħ fir-Repubblika tal-Maċedonja u għal żmien twil. Pala mezz ta' gvern u anki eh, twaqif ta' reġim autoritarju li qed jistaġna l-ekonomija, il-medja u qed jagħmel pressjoni wkoll fuq il-ġudikatura. Bek din hija problema serja ħafna. Jiena nhar il-ħadd kont fir-rally ċivili fi Skopje u ma kontx hemmhekk biex nallem jew biex na b'xi mod nippritka, jien kont hemmhekk biex nisma' u rajt persuni minn gruppi etniċi differenti ta' affiljazzjoni politiċi differenti, persuni mill-NGOs, mill-medja, kienu hemmhekk maquda flimkien favur valuri demokratiċi u fost il kellema mill-moviment tal-istudenti Kenna dan il-kellim li għal li hawnhekk maħniex qed nitkellmu dwar is-seta, iżda kif istat għandu jaħdem u dana kollu m'għandux jiġi repetut. Dan huwa l-punt li dun nqisu fl-attitudni tagħna dwar is-sitwazzjoni fil-Maċedonja għaliex il-kriżi hija waħda profonda u l-Unjoni Ewropea għandha responsabilità grazzi. l-Onorevoli Hispanova għal minuta. Grazzi, President, kollegi. Il-mexxej tal-Partit Liberali Bulgaro kiteb itra fil-bidu tas-sena indirizzata li direġenti kollha tal-Partiti Liberali fejn qal li irtu kunem appoġġ sħiħ għal pajjiżi tal-Balkani kollha kemm huma għalhekk aħna nemnu li għandu jkun hemm politika attiva min-naħa tal-Unjoni li tinkludi iż-żamma taslim u anki l-integralità territorjali tal-pajjiżi tal-Balkani. Irridu nsolvu is-sitwazzjoni politika fil-Maċedonja lix hemmhekk naraw illi jrid ikun hemm tassew mixja lejn il-valuri Ewropej. Nistaw natu eżempju tajjeb Dan il-qasam, il-Bulgarija kella tranzizjoni gradwali mid dittatura għal demokrazija u nittama li fil-qasam ta' demokrazija u ta' drittijiet tal-bnidem eh, ikun hemm xi tip ta' ftejjim. L-Onorevoli Be Bebreo volevo salutare. Navanet, xtat nsellem li pubbliku prezenti. Inti l-edha unneket eh, tassist wara kemm membri jaħdmu. 50 miljon euro fis-sena nħallsu għal dan. Dan din Ewropa tal-ħela. Għandak li għandu xaqsa mill-fajrom, għax il-sem ta' peswa fajrom mux Maċedonja ħatma semma l-interess partikolari li għandhom l-Istati Uniti f'dal pajis, ġifiri li l-pipeline ma jaddix minn emmek. Forsi huma l-Istati Uniti li qed jitħolħata pinnar eh, sabiex il-pipeline ma jaddix minn hemm u l-fajrom naraw miex iktar lejn ir-Russja u fajrom qed iħarsu lejn soluzzjoni differenti. Forsi l-Amerikani kif jagħmlu kullim kien iridu jdefsu subajhom meta ma jnexxulhom xumbat joqogħdu jqajmu gruppi differenti sabiex jirribellaw. Qasbu ftit fuq dan minn flok toqgħodu torqdu l-ġunta kollha. Grazie onorevole. Now. Grazzi. l-Onorevoli Kovacev. Brili mnogu, gospodin predsedatel. I'm sorry, I'm sorry. Niskuza ruħi. Onorevole Bonanno, taċċetta blue cards missor eh, Ivan Evekċik. Mr. Kapčić, please take a blow. Lijepo gospodin Bonanno što ste prihvatili moju plavu kartu. Grazie, sor Bonanno. Tal-leċċettajte blue card tijaj ma nistax noqotaw minn ma nirreagġixxi għal eh, kommenti tiegħek ila u medisa ta' filgħodu. Il-President eh, tiegħek ġew biex jitkellem fuq immigrazzjoni u ħaġa li qal dil-kamra hija vojta din kwistjoni importanti għalfejn ma uħat. Mbagħad ġara darba laq id-diskors tiegħek qabad u telaq. Naħseb eh, kommenti tiegħu kienu mimlin ipokrizija bħal kommenti tiegħek. Grazie. Plokar Zohara? Taċċetta? Sir Polczak, ik joġbok. Mr. Polczak, take a block. Sir Polczak, ik joġbok. Thank you, Mr. President. Uh, Grazie, President. Grazie tal-leċċajt il-blu Il-mistoqsija tiegħi hija sempliċi oċara. Enti Inti ħin kollu baw fil-plenarja tkun. But please Jek joġbok. Bien, lejn. Tajjeb wis. L-ewwel net talja fuq l-istorja tiegħu jiena sint kol fl-Italja ili 20 sena fil-kariga tiegħi. Jiena hija hawnhekk ara kemm nivvota u x'namel, nasib qed fost l-ewwel 50 fil-membri kollha illi edin għonek 750 fi Brussel u Strasburgu. Billi jienu għet najt laffarijiet moċar, najt dak li naħseb, jina nis tal-poplu, xikultant nitkellem ħazin, imma xikultant preferi nitkellem ħazin, li laba tal-ipokrita bħal ħafna minnkom, mux kullħat imma mux ħazin minnkom, li għodraw jiddiħ un bat jiġu jitmelħum il-poplu Ewropej. Eh, grazie onorevole. Grazie onorevoli. Il-kwestur Sur fissa. Grazzi ħafna, President. Il-politika tal macedonia għandha solvi l-kriżi u tevita kull konfrontazzjoni u konflitti fuq livell lokali u internazzjonali. Madana kollu jidispeċina l prim Ministru eh, bijet il-pajis mitri Ewropea. Aħna dejjem eh, appoġġajnieh. Eh, Bżon ta' sinjali ċari, għal trattament ugwali, demokrazija, ċittadini kollha indipendentement mill-oriġini etniċi, però li ġara kien bil-kontra, il-marwalari relazzjoniet mal-ġirin, li ta' bibrieġi trifjutata, u eh, għanna manipolazzjoni ta' fatti storiċi u għanna pozizjoni storika ta' dan tita' ġdida. U għaf l-interess tal-Unjoni Ewropea li l-Maċedonja tkun pajis stabli u demokratiku b'mezzi eh, ta' xandir indipendenti u li rispett u drittijiet jiġu żgurati. Madana kollu il-pozizjoni tal-Maċedonja u ma kemm xejn strambi il-Ministru Lavrov tkellem dwar sim tal-Maċedonja bej il-parti il-pajjiżi ġirin. Iċ-ċittadini tal-Maċedonja għandhom dritt għal tmexxija trasparenti u demokratika u mandomx jitieħdu ostaġġi sabiex mexxej politiku jkompli għaddej li ma politiku e, minxi mux minxi fit-triq tajba fl-ħamlaħar.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 li hemm eh, relazzjoni deċiżjoni unilaterali mill-istituzzjoni Ewropej ma taħsibx li hemm pożizzjoni ambigwa li tinvolvi meta tinvolvi tkabbi li involvi dal-pajjiż jien naħseb kull sitwazzjoni hemm dejjem żewġ naħat tal-Munita l-Balkani dejjem kienu situazzjoni ġurma tibqal din ma sax nipuntaw subajna. Is-sitwazzjoni daqshekk ċara, daqshekk unilaterali, nistaqsi lilek. Mr. Kovacev, take a floor, please. Mr. Kovacev. Uważajmy, gospodin... Eh, iva, ovvjament, eh, kollega, responsabilta eh, dejjem għanda zewċ uċuħ u li tal-Piberija, pero trid tiġi aċċettata ma billi l macedonia part jis independenti għal ilu indipendenti 25 sena, pero fil-prattika l macedonia għat ma kella relazzjoni tajbin mal-ġirin. U għamijiex turi li għanda spoljazzjonijiet ta' eh, relazzjoni tarida tajba l macedonia ta' spira għal eh, ħaġa li mandiċeru eru storiċi huwa evidenti li hemm konflitti għal daqstant li timma eh, qed tiġi manipulat il-passat se li awguri ħażin għal-ġejjini. Issa ndirizzajna rakkomandazzjoni fir-rapport tagħna ma il-kellim jiġi interrott. One minute, take off Lopez. Poštovani gospodine povjereniče, Makedonija... L'onorevoli eh, Pikola, grazie president, Macedonia u pajizzar, termini geografici, imma u parti minn uh, Eh, zona instabli ħafna. Meta nħarsu lejn Maċedonja, nkun qed nħarsu leja mill-enti ta' problemi ma' l-isem, problemi ma' l-Greċja, imma problemi oħrajn li ġew jorati, terrorizmu, sorveljanza ta' ċittadini, korruzzjoni, nuqqas ta' differenzjar bej interessi tal-partit u l-interessi ta' soċjetà f'sens għan possibli impossibbli tsolvi dan kollu mingħajr dialogu politiku, memx dialogu politiku, din hija il-realtà f'dal pajjiż li qabdet triq għallej l-Europa qabel Kroazja, imma issa għatat l-ura sew, kullħat għandu jerfa responsabilta situazzjoni u għanna nippruvaw nsibu soluzzjoni politika ma lajkem jista' jkun. L-Unjoni Ewropea tista' tas-sistibili tipprovdi appoġġ. Grazzi. Grazie Grazzi ħafna. L-Onorevoli Zaborska, għal żewġ minuti. Tekja propis. Dziękuję pięknie pan predseda, pan komisar. Grazie eh, komissarju, president, kollegi, għal għaxar snin il-Maċedonja eh, kienet qed tistenna negozjati għal sħobija. Wara l-elezzjoni tas-sena l-oħra, l-Unjoni Ewropea wkoll hija responsabbli għal eh, zida fil-problemi. L-osservaturi tal-elezzjonijiet ma sabux noqqasijiet dana kollu kommenti minn rappresentanti tal-Unjoni Ewropea imtużaw minn naħa waħda sabiex ma jirrispettawx ir-riżultat tal-elezzjonijiet. Per eżempju, l-ambasċatur għall-Olanda qal li hemm problema kien hemm problema waqt l-elezzjoni għaliex ħafna ma nuġġu sinsa nibi attivitajiet statali u dak tal Għabbazi ta' dan nistaw nistaqsu mistoqsijiet tal-validità fl-elezzjonijiet f'nofsi sa' membri tagħna. Jiena ħabiba tal-Maċedonja u kont hemmhekk f'tiġi Matejlu Hemm kriżi interna qawwija fil-pajjiż, però xorta huwa pajjiż demokratiku u għad għandu posto fl-Unjoni Ewropea. Nsejjaħ il kummissjoni Ewropea sabiex tibda negozjati ta' sħabija mal-Maċedonja, negozjati miftuħ ovvjament. Nsejjaħ lill-Griegi wkoll sabiex jieħdu eh, paċenzja, stabilità fil-Balkani hija fl-interess ta' kulħadd. Dekwi Ivan. Grazzi. l-onorevoli Plenkovic għal minuta. Hvala lijepa potpredsjedniče Črnecki. Grazie, president. Kommissarju Stiljanides, grazie ta' prezentazzjoni tiegħek, nixtieq nesprimi l-appoġġ tiegħi lejn Maċedonja fit triq tagħhom lejn Ewropa. Aħna f'pajjiż ġar ġej me repubblika tal-Kroazja U parti mit-triq tana lejn l-Ewropa mxiet mod parallel ma' dik tal-Maċedonja. id dispeċin nara l maċedonja illi firmat f'tejjim ta' assoċjazzjoni fl-2000, f'san 2000, 15 sena wara sipruħa mhux membru tal-Unjoni Ewropea u nasab dan wasal l-avvenimenti li rajna ġematejn ilu. Jina naħseb l-oppozizjoni tal-Maċedonja mandiġ eh, xekkel ix-xogħol tal-Parlament, għandha tidħol lura fil-Parlament, u l-gvern għandu jaċċetta responsabilità politika l-affarijiet zina kollha u sforzi konġunti tal-Kummissarju Hahn u uh, sforzi minna ħatana għanna u nassistu l-pajjiż sabiex inwaqfu attakki pal dak f'Kumanovo u nieħu kosnara lil il-partiti politiċi albanizi fil-Maċedonja ma reaġixxewx uh, b'modi irregolari u importanti dan għal-ġejni tal-Maċedonja. Deputy Milan Zver.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 it-telfa ta' soċjalisti issa qegħdin jakkużaw lill-gvern b'ċerta affarijiet. Rajna xi ħaġa simili fil-każ tal-Bulgarija u Slovenja. Dawn l terroristiċi setabu kol waslu għal konflitti bej gruppi etniċi differenti fl-aħħar snin fil-Maċedonja kienu kapaċi jisolvu l-problemi għabbażi ta' inklużjoni globali. fl istessin dejjem talbu subija ċelerata fl-Unjoni Ewropea. Li kien possibbli dan kollu nasab situazzjoni kienet tkun waħda aktar stabbli u snibża l maċedonja edha ssir vittma ta' daw l-interessi diverġenti illi mux dejjem huma interessi maċedoni. Grazzi l-onorevoli Piraki. Grazzi President Kommissarju il fat illi il-fajrom qed tiffaċċa problemi bħal dawn ifisser li hemm deficit serju fil-ħidma demokratika fil-pajjiż il-fajrom ma jirrispettax il tema frida u id drittijiet tal-minoranza albaniża, imma il-problemi marru li minn dan ukoll l-oppożizzjoni ma daħlitx fil-parlament mill-elezzjonijiet lawn. U ma kienx hemm lanqas investigazzjoni indipendenti fuq il-kwistjoni tal eh, intraċar bit-telefon u smajna il hemm individwi li qed jakkompanjaw il-Prim Ministru hawnhekk kienu qed jitkellmu dwar intervent barrani fil-pajis meta kellek attivitajiet bħal eh, tapping bit-telefon u nafu li memx rispett tal-minoranzi la tal-Albanizi lanqas tal-komunità Roma. Il-libertà tal-espressjoni, il-libertà anka tal-kelma u ma medda, rridu attenti ħanarawx qed jiġri f'dal-pajjiż għandna ntaffu tensjoni għaw min jemmen li l li għan negozjati, l-bidu ta' negozjati għas tal-fajrom għal-Flun Ewropea hija differenzi mal-Greċja, nix tassew nixti un niftħol bib għal-pajis illi kompli jikkalpesta drittijiet bażiċi fundamentali, grazzi. Efħaristo. Grazzi. L-Honorable Pieter għal-minuta u nofs, jekk Grazzi President, l ewwel net nixtieq nesprimi l-kondoljanzi tiegħi għal familji tal-uffiċjali tal-Pulizija fil-Maċedonja li nqatlu fl-attak terroristiku ta' Komenovu nittama li dawk ħatja jiġu identifikati, kastigati u Miżura ta' sigurtaj jittiedu sabiex avvenimenti bħal dawn ma jirrepetu xruħom fil-ġejjini. Li kieku l ħallejn jgħati tħol fin-NATO, avvenimenti bħal dan ma kienux iseħħu, dispeċini li situazzjoni ma wassitx la pożizzjoni lura fil-Parlament li huwa eh, il-post fejn nistan nsibu soluzzjonijiet għaċ-ċittadini tal-Maċedonja. Imma minu ħati għas situazzjoni il-ħtija principali insibba fil-Konsil tal-Unjoni Ewropea minkejja riżoluzzjoni tkollha tal-Parlament għal darboħra il-Konsil qed ostakli għal ftuħ tan negozjati. Dik ikun Maċedonja fetħet in-negozjat mal-Unjoni Ewropea kieku dawn it-tentattivi sabiex ninjaraw l-użat elezzjonijiet ma kienu xis realtà Il-Maċedonja laħqet il-kondizjoniet kollha, rispettat il-kondizjoniet kollha u għawa permezz ta' ftuħ ta' ta' didiet fuq izbobija. Il-problema tal-lisem għanna nsolvu għomot il-negozjati kemm il-problema tal-Kroazja u Slovenja li għal-ibnija, l stabilità tal-Maċedonja hija importanti għall-istabilità tal-reġunu tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, issa proċedura KHDI. s onorevoli l sikroġbok. Grazie ħafna. erba prerekwiziti sabiex l-Unjoni Ewropea timpenja ruħa kooperazzjoni mal-Maċedonja u tiftaħ it-triqa sħobija l għenet iridu demokratizzazzjoni fis sistema politika illa hija ta' natura autoritarja tajt tal-kriminalità organizzata għandhom mm, jiġu meluba bżon rispett lejn il-minoranza albaniża fil-pajjiż u il-kwestjoni tal-isem trid tiġi solvuta b'kompromess onest li jissodisfa l-skop jew għateni. Jiena Grek u forsi eh, tasbu li l-aħar punt huwa l-unika importanti għalija. Jiena però nsejjaħ il-dawk Illi jmexxu fiskopju sabiex istejbu s-sitwazzjoni fuq l-ewwel tliet punti sabiex nestendu il-prospettivi tal-pajjiż lejn subija fl-Unjoni Ewropea. L-onorevoli Tomacic. Grazzi. Is-sitwazzjoni preżenti fil-Maċedonja hija waħda l-armanti, il-gvern huwa instabbli, għandna tensjonijiet interetniċi li qatt ma bħalhom qabel, m'hemm l-ebda stat ta' dritt, fi ftit kliem impossibbli tikseb prosperità ekonomika u id-dwejja fost il-poplu sa inferex fit-toro. Wara dan għandek eh, dewmin fil-proċess ta' integrazzjoni interatlantiku għal għaldaqsant ottimizmu fil-Maċedonja memx jekk din noqqas ta' tama tankra ruħa l-pajis ta' steqa fabbis u rridu nevitaw dan. Jider il-servizzi ta' sigurta' fil-Macedonia et eh, jitaznu u dan jagħmel is-sitwazzjoni waħda esplosiva għal dak l-inxaqsa mis-sigurta fil-xlok tal-Ewropa. Rridu naraw x'nistgħu nagħmlu, naraw eh, għanzi eh, nevitaw illi s-situazzjoni t splodi jemmek. Take a floor, please. L-Onorevoli Kjuċuk. Grazzi ħafna, Sur President, kollegi. Il-problema tal macedonja mhijiex problema tal macedonja hija problema tal-Balkani u hija problema tal-Unjoni Ewropea il-Maċedonja. eċet f'izolament għal numru ta' snin u parzjalment din wasla la' situazzjoni nisabu fi għallum. lum Ebżon li kunem soluzzjoni għal problemi bilaterali kollha għax inkella sħubija tal-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa li jistgħu jinsewa. Għalhekk, Sur President, jiena nixtieq ngħid li fil-Balkani Hemm ħafna tipi ta' problemi li jistgħu jiġu solvuti la darba dan il-pajjiż partikolari jkun fl-Unjoni. Mhux kollox irid isir minn qabel. M'għandniex inħallu eh, dan il-pajjiż imdendel bej il-vant u l-punent. Irridu nikkontrollaw radikalizzazzjoni fil-bidu tiegħu. U għalek hemm bżonn li aħna niddiskutu eh, strateġija ġdida għal dan ir-reġun f'Settembru, grazzi. Kelim li ħafna MPs irreferew għal kwistjoni tal-isem u id-differenza, il-konflitt li għandha mal-Greċja, jina nishtiq ngħid li il-gvernijiet Gregi wieħed wara liħor dejjem u rew rida li jagħmlu kompromess fuq dan u aħna ednija. Il-problema qiegħda in-naħa l-oħra. Il-problema tinsab eh, propju f'dak li qal rappreżentant tal-PPE li ġifieri surpreda għaliex fil-sistema politika fi Skopje man natura ta' kompromess għalhekk b'dan il-mod et E, jingannaw l-poplu tagħhom fuq dawn il-kwistjonijiet bħal kwistjonijiet territorjali li huma jaħbu wara il-kwistjoni tal-isem. Qed tipprova tiġbed l-attenzjoni tal-nies li lin mill-problemi reali li jeżistu. Għalhekk il-problema hija fuq in-naħa tagħhom u mhux min-naħa tal-Greċja. Grazzi. Taċċetta blue card mis-Sur Marjas? Sur Marjas. Grazzi, skużani, Sur President, jina ma tlabċ blue card. Xtaqt namel punt ta' proċedura kienem numru kbir ta' blue cards. Aħna inna bil-qeda u nistennew il-catch ti għaj. Jena kont wieħed mill-ewwel nies li tlabna nitkellem fil-catch ti għaj. Ma nix naħdmu hekk, għalhekk jiena nixtieq nipproponi li il-kellima ma jatux iżir blue cards, xie kalla jkunu għedin, jikunu għedin jitkelmu darbtej. U jekk hemm xaħat li juża blue card, ma jużax il-proċedura tal-kaċ tija, għax inkellna, inkella ma kunux nistgħu nitkellmu. Grazzi ħafna għal dan il-parir verament tajjeb minn ħatijak. Issa l-onorevoli Soltax. Grazzi ħafna tal-li għaddejt l-kelma. Mela, kollegi, il-Maċedonja tinsab f'sitwazzjoni verament diffiċli bħalissa. U xiftit xurilu aħna konna qegħdin fil-fatt nitkellmu dwar il-Maċedonja, konna qegħdin nitkellmu dwar il-prospettivi tagħha għall-integrazzjoni Euroatlantika. Iżda issa nafu li il-paċi hija verament imwera bħalissa xħajġri fil macedonia ma nafux, iż-żmien jatina parir. Izmin żmien jatina parir dwar li ma rwol għandhom il-fatturi esterni għal dik li hija l-pożizzjoni ġeostrateġika tal-Maċedonja. Iżda huwa minnu li il-Maċedonja issa hija xi ħaġa li qed tista' tisplodi. Għalhekk hemm bżonn li nagħmlu l-isforzi kollha dan huwa importanti ħafna u nixtieq nirringrazzja l-Onorevoli Weigel u t-tim kollu kemmu nittama li nkomplu mixin f'din id-direzzjoni u jirnexxinna. Taċċetta blu card, Mr. Pajet? Iva, Sur Ministru Pajet. 10 snilu, xifrit jowis, il-Maċedonja kienet pajis tal-Balkani tal-Punent li kienet qed toqrob dejjem aktar lejn l-Unjoni Ewropea u NATO. Iżda jina twarbet. U n-negozjati ta' subija mhumiex qegħdin jinfetħu. U ċar li il-pajis issa ejja għaliex l-Unjoni Ewropea mhijiex essa li titkellem. Intom x'taħsbu? Dawn it-tweġibit negattivi kollha li rċiviet il-Maċedonja, x'taħsbu li kellhom influenza fuq kif żviluppa il pajis Jisur Saltox. Iva, grazzi ħafna din mistoqsija. Jiena naħseb li din hija mistoqsija ġustifikata U din hija xi ħaġa li aħna smajnija kemm il-darba waqt dan id-dibattitu huwa minnu li kien hemm problemi li ilhom jeżistu fir-relazzjoni bejn il-Maċedonja u l-Unjoni Ewropea u il-noqqas ta' stabilità, anzi l-istabilità u il-paċi f'dan ir-reġjun huma fraġli ħafna. Iżda kien hemm bżonn li nieħdu ċertu miżuri sabiex ma nipermettux li jkun hemm ċertu diffikultajiet li rajna fil-ġranet riċenti fil-Maċedonja. Grazzi. Grazzi, nixtieq informa lill membri li taħt il-proċedura ta' catch the eye jiena għaddejt il-kelma lil dawk il-membri li ma kinux ipparteċipaw fid-dibattitu li sar qabel u li ma kinux talbu eh, mistoqsijiet taħt il-proċedura tal-blue card. Mela, issa nixtieq nistieden lill-Kummissarju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 Jina ma tkellimx, jina wasalta f'dan id-dibattitu u jina sibta frustranti ħafna bħal ħabib tiegħi eh, Grek li inti permettejt blue card nej, eh, ftit minn noqqas biskinu mistoqsijiet, Eh, permettejt il-blue cards taħt il-catch li għaj li president Ablek smajtu jgħajt li ma tistax issir, eh, ħarbat id-dibattitu u jekk l-affarijiet ikomplu hekk ħadd ma ħajkun jiġijaw, jrid jiġijaw għaliex jiena wasaltaw. jiena qollejt idejja l-catch li għaj U taħt il-kondizjonijiet li inti eh, semmejt, nishtiq najt li inti li li maħallejt nix nitkellem, xie tiġri? Grazzi ħafna tal-li eh, għajjimt dan il-punt. Forsi bħalma innotajt jiena tajt il-kelma lil kellim minn kull grupp politiku. Issa, jekk hemm membri li mumiex kuntenti bis-sitwazzjoni jiddispjaċini ħafna li ġara dan u nittama li boħra l-affarijiet namilhom naqra aħjar. Mela ħanaddi il-kelma lill-Kummissarju.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 Inti ħallejt il-kellima ta' qabel jitkellmu li li għalfej mux qed għalfej mux mhux nitkellem. ċitturini rispet, jena għandi tlieta u design sena u ili għaw minn dalodu. Panie pośle, bardzo pana szanuję osobiście, e, ale już mówiłem o procedurach. E, jien għandi rispett kbir lejk, imma għanna xkil proċedurali. Jiena għaddejt il-kelma l-Kummissarju, nixtieq li jitkellem il-Kummissarju qegħdin tard issa, jiddispjaċini ħafna. Imma għandna ċertu regoli li rridu nirrispettawhom. Mintix qed tippermettili nitkellem. Ma ħallejtnix nispjega eh, għalfejn qed ngħidlek li inti ksirt ir-regoli. pewne procedury e, określone i ja muszę je respektować. Onorevoli, għanna ċertu regoli u proċeduri li huma definiti b'mod ċar li t nedispettom u għalek nishtiq nitolbok li tagħmel l-istess. Imma dak li qed ngħid qed tikser ir-regoli. Qed nipprova nispjegalek għalfejn qed tikser ir-regoli mhux qed tippermettini ngħid. Jiddispjaċini, Sur Komissarju. Thank President. Our political initiative, both Commission and European Parliament, as we already, all of us uh, mentioned, is ongoing. Palma semmejna diskussjonijiet għaddejjin u importanti li nisalvagwardjaw approċ kostruttiv minnaħat kollha sabiex din l-inizjattiva tikseb lan tagħha. Huwa importanti ħafna li jada. Viċi President eh, Federica Mogherini u l-Kummissarju Han ħajkomplu jkunu involuti mill-qrib. U aħna ovvjament ħanżommukom informati dwar sviluppi addizzjonali u jena naħseb li għanna l-opportunità li ninformawkom fuq kwalunkwe żviluppi fuq din il-kwistjoni tant kritika. Aħna rajna dibattitu kontroversjali ħafna, iżda eh, dibattitu għani ħafna. Issa, il-koll etnatu il-xewqa tagħna ngħidu x-xewqa tagħna li ikonna riżultat konkret ta' din l-inizjattiva għaddejja tal-Kummissarju Han u kollegi tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Efħalisto, eh, eh, chciałem tylko przypomnieć artykuł 162. Nixtieq infakkar lil membri ir-regola 142 paragrafu 12 membri li ma parteċipawx f'dibattitu jistaw jibatu stqarrija bil-miktub, mhux aktar minn 200 kelma, li din mbagħad tiġi inkluża fir-rapport eh, fil-minuti tal-proċedimenti tad-dibattitu. Għalhekk dawk in-nies li ma setgħux jitkellmu nixtieq nixtieqhom jagħmlu hekk kif ħanamel jien ukoll. Għalek, nishtiq issa nagħlaq dan il-punt fuq l-agenda. Ħanaddi il-kelma lill kollega tiegħi.